huma ħafna iktar mill-lan tal-26%. Emmin u għamħaseb li aħna ma namlux kopertura reġjonali, pero fil-fat aħna ma napl ma nħarsux lejn eh, l-amministrazzjoni reġjonali, però eh, l-eżempju tal-EFSI juri illi diversifikazzjoni ġeografika edha titjab titjib l-Italja, Germania u Franza tnaqsu mill-55% fl-2016 għall-inqas mill-40% fl-2018. U veru illi jekk aħna nkajluh bħala miżura tal-GDP illi għati jitstampa ħafna iktar preċiża, iċ-ċifra hija differenti. E, per eżempju, il-Greċa, l-Estonja, Latvja u Bulgarija huma l-ikbar beneficjari tal-finanzi tal-EIB fl-2018 u dan huwa riżultat eċċellenti fl-opinjoni tiegħi. Sinjur Nik, nagħlaq biex ngħid illi il-bank tagħna eh, wasal riżultati u se jkomplu aħna eh, qegħdin nagħtu risors għal eh, pjan Juncker għal impegi u tkabbir, aħna pratikament il-Bank tal-Unjoni Ewropea. aħna maħniex il-adizjoni tal-interessi nazjonali. Aħna l-istituzzjoni ta' ħabar tajba fl-Unjoni Ewropea. Aħna se nkomplu nappoġġaw eh, l-investiment fl-Unjoni kollha kemmi u aħna sen sen, nirsolvu l isfidi kollha ta' koeżjoni u ta' investimenti fis-suq intern, speċjalment meta niġu għal ruol tal-Ewropa eh, fid-dinja illi ruol li qed jitbiddel ħafna f'dawn iż-żminijiet. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom ja Grazie ħafna, Sur Hoyer. Grazie ħafna, President. Issa imiss lill-Kummissarju Katajnen. First I want to thank especially Georgi Pirinski. Grazie ħafna. Signora President, grazzi il-membri kollha li parteċipaw f'din il-ħidma dan huwa rapport eċċellenti. Kulħadd jaf li l-EIB imsieħeb indispensabbli fil-finanzjament tal-infrastruttura kif ukoll għall-SMEs għall-innovazzjoni f'ħafna reġjuni tal-Ewropa. Azzjoni tal-klima, trasport sostenibbli, investimenti, eċetera, eċetera. il kummissjoni tappoġġja ħafna l-istrateġija tal-azzjoni favur il-klima tal-Bank u l-impenji tal-ftehim ta' Pariġi. Investiment imtejjeb speċjalment tal-effiċenza enerġetika u l-ekonomija ċirkolari li jiffokaw fuq prodotti ta' kwalità għolja dan huma kollha importanti biex nilħuq dawn l-anijiet tagħna. Anki s servizzi ta' pariri lill kumpaniji li joperaw f'żoni oqsma li huma pjuttost ġodda bħall ekonomija ċirkolari għall-AI hija meħtieġa wkoll u hemm bżonn illi naraw kif il-bżonnijiet finanzjarji jistgħu jaqblu mas sensiela ta' servizzi li huma disponibbli għalhekk il-bank ikompli eh, ovvjament jilqa' l-isfidi kollha. Għax l-ekonomija madwarna qed tevolvi. Issa fil-kontekst ta' Brexit ovvjament aħna napprezzaw l-isforzi tal-bank biex ikun jista' jirħaq l għanijiet finanzjarji tiegħu, u mbagħad tal-attivitajiet tas-self estern kif għadna fuq il-punt ta' qabel il-Kummissjoni u li iib jaħdmu mill-qrib ħafna flimkien biex isibu soluzzjonijiet fattibbli biex ikun hemm eh, ukoll tbassir għall-2020 bla dubju ta' xejn li għajbi se jkompli jkollu rwol kruċjali biex jippromovi l-interessi tal-Unjoni Ewropea u biex ikun nistaw biex nistaw naraw ir-riżultati tal-Aġenda 2020. Grazzi ħafna Kummissarju Katajnen. U issa ngħaddi l kelma lil Earl of Dartmouth biex nuħu sentenza mid-diskors ta' Mark Anthony mill-diskors ta' Julius Caesar jina ġejta unnek biex nżaħajr mux eh, eh, l-operat tal-IB mux biex nitfinom. U għalek tajjeb ħafna għax performance kret impressjonanti u issa l-IB għanda balance sheet ferm iktar b'saħħitha iktar minn Deutsche Bank ħanajdu. U għalek il-gvern tar renju Unit għandu 16% ta' sem li għandu bħala valur 39 biljun euro. Aħna nixtiequ lil dak il-valur jibqa' u għalhekk huwa importanti ħafna il sħubija għal prassi kummerċjali qawwijin ma jiġux imdajfin minn imperattivi politiċi il-talbiet għas-self hemm bżonn nirresistu għalihom anki jekk u l-iktar dawn it-talbiet jiġu mill-partiti tal-ħodor u dawk illi qed jissieħbu magħhom. Kitokset eh, Earl of Dartmouth. Grazzi ħafna lil Earl of Dartmouth. Issa nad il-kelma lill-Onorevoli Deutsch fisem il-PPE. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. President Hoyer Sur Kummissarju, eżis kollegi. Mhux għax nixtieq inkun edukat wisq imma nixtieq nifraħ li sur Pririnski għal rapport tas-sow ta' kwalità eċċellenti. Tas-sow eċċellenti. Dan ir-rapport jagħmel taqsira ta' dak li l-Parlament Ewropew ikkonkluda f'dawn l-aħħar sentejn fuq l ib U jirrispetta wkoll u jirrifletti l kritika li ġiet inkluża wkoll fir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri. Hemm ċerti problemi u hemm ċerti affarijiet li huma nieqsa kif jgħid ir-rapport imma l ib qed jaħdem kif suppost kif suppost jaħdem. Nixtieq ngħid nitkellem anzi fuq żewġ affarijiet. Li IB huwa bank wara kollox. U hemm problemi bis-self fl-Unjoni Ewropea. Jeżistu problemi imma l-Unjoni Ewropea il-15 il pajjiżi li kienu membri qabel 2004 huma l-benefiċjarji tal-politika tas-self kważi l-uniċi benefiċjarji tal-politika tas-self u insibuha importanti wkoll illi nestendu s-self għall bqija tal-istati membri kif ukoll għall pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Issa nagħdu l-kelma lill onorevoli Ajala Sender. Iva, grazzi ħafna, Signora President u merħba lill komissarju Katajnen kif ukoll il-President Hoyer. Grazzi li intkom preżenti f'dan id-debattitu nixtieq nifraħ lill kollega Prinski għax b'dan ir-rapport tiegħu ovvjament eh, ħareġ il-frott tal-ħidma ta' bosta snin għax nafu l-attivitajiet huma komplessi ġifieri għal dak li huma l-attivitajiet tal-IB u għalhekk qegħdin naraw illi ovvjament hemm bżonn insomma f'moħħna dawn l-attivitajiet jiena nixtieq malajr malajr eh, nitkellem fuq tliet punti illi jkun hemm ekwilibrju ta' territorjali smajtek so illi fl-2018 din nitkellmu anke tal-2017 li kien hemm avanz progress e sostanzjali anki għal dawk li huma l pajjiżi li jinsabu ruhom fil-ħames kategorija għax imbagħad hemm l-Italja jew Spanja fl-raba klassifika u għalhekk niġi għat-tieni punt issa il-fenomenu tal-migrazzjoni ovvjament nafu kif meta inti tkellimt pereżempju fuq l-Afrika fid-diskors tiegħek qegħdin naraw il credits qegħdin naraw illi l-bank firma ħafna kuntratti aħna kuntenti imma meta niġu għall-implementazzjoni naraw illi l-biċċa kbira huma zero għal daqsan huwa tħassib għalina għax b'tali motu maniera għandu bżonn li l ikun bank ukoll għal politiki eh, tal-iżvilupp tal-interlokuturi prinċipali tagħna. Mbagħad niġu għat-tielet punt l-innovazzjoni. Meta nitkellmu fuq start startups dawn qed jitolbu dejjem l-investiment bħall-Stati Uniti u għalhekk qabel ma nagħlaq permettili, Sinjora President, kont sorpriża għax meta nitkellmu fuq il-postijiet tax xogħol maħluqin mill-proġetti aħna maħniex qed naraw l-effetti eh, fuq il-postijiet tax-xogħol u għalhekk naħseb li IB anzi l-mikrofonu jittieħed mill-President. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Onorevoli Ajala Senda, jekk ġobkom sommu mal-ħin allokat lilkom. Issa fisem li CR Onorevoli Tsarnekski għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, President Hoje, Sur Komissarju. Signori, l-ewwel net. Qegħdin nitkellmu naħseb fuq il-policy taker mhux policy maker hawnhekk ma nitkellmu fuq li ib Dan il-kwistjoni kollha li huma relatati mal-politika favur il-klima huma determinati mill-istati membri huma l-azzjonisti u apparti l-EIB għandu l-linji ta' politika tiegħu stess u l-linji gwida tiegħu stess. Imma jiġi mogħti l mandat mill-leġislaturi il-pjan Juncker u l-EFSI huma l-bażi tagħkom għal allokazzjoni ta' proġetti smajna 25%, 40% dawn huma ċifri pjuttost impressjonanti. Jiena għandi però riserva waħda nixtieq nitkellem fuq l-addizzjonalità u l-valur miżjud u kif tistgħu tikkwantifikawhom biex jifhmu ċ-ċittadini fil-żoni rilevanti. X'imda qiegħed dan jista' jkun suġġett kontroversjali X'imdaqiet il-miri tal-klima jagħmlu l-investiment iktar diffiċli. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tsarnecki. Issa ngħaddi l-kelma f'isem il-grupp ALDE l-Onorevoli Ali għal żewġ minuta. Grazzi ħafna Sinjura President, Komissarju Katajnin, Sur Hoye, eżiz kollegi, Sur Rapportello, rek nixtieq Nifraħ li rapport għal dan ir-rapport, ir-rwol kruċjali tal-bank huwa li jkun hemm valur miżjud bil-appoġġ ta' investiment strateġiku li ovvjament joħloq tkabbir u postijiet tax xogħol fl-Unjoni Ewropea. U fl-2015 l-2016 eh, se kien hemm bruni ta' euro sa 2.3% aktar mill-GDP u ħalaq 25 u suppost joħlaq 25 miljun posta xogħol sal-2020 u għalhekk dana skont il-missjoni eh, tal-EIB fil-mandat tiegħu il-self jasal għal 70 miljun euro u 90 fil-mija fl-Unjoni Ewropea. Dan din ir-risorsa eh, finanzjarja kienet għal loqsma finanzjarji, eh, strateġiċi, proġetti ambjentali, SMI, startups, etc. L-SMI se iktar minn 40 fil-mija tas-somma totali li tikkorrispondi mar rwol sinsla stess tal-ekonomija Ewropea. Riżultati jkunu aħjar politika proattiva u nżidu l-finanzjament għal dawn il-kumpaniji. Għanna naqblu mal-riżultat tal-rapport tal-qorti tal-awdituri illi hemm bżonn li l-bord tad diretturi eh, jressqu eh, rapport fuq is-sitwazzjoni attwali u l-cash flow tal-bank bżonn ta' iktar attenzjoni biex inkunu nistgħu nilqgħu għall-effetti fuq medda twila ta' żmien permezz ta' deċiżjoni ta' finanzjament tiegħu u biex inħaffu rikopru eh, ekonomiku u ċerti setturi u ċerti żoni ġeografiċi hemm bżonn nimmobilizzaw l-investiment sal-2017 li jeċċedi 207 biljun euro eh, l-EFSI qiegħda fuq ir-rotta it tajba biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal ċertu Eh, disbilanċ ġeografiku imma naraw nuqqas ta' trasparenza bil-pubblikazzjoni ta' deċiżjoni tal-Bord tal-EIB u dokumenti tal-Steering Board li naraw fil-minuti tal laqad Grazzi. Kiitos edustaja Ali. Sitten... Grazie ħafna l-Onorevoli Ali. Issa l-Onorevoli Tarand, grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena minix se nagħmel valutazzjoni tal-paragun mill-Earl of Thomas illi meta tkellem fuq li IB kummerċjali u Deutsche Bank imma jiena kuntent illi aħna ma paragonajniex il-Danske Bank mal ib għax ta' tal-ewwel qiegħed imdaħħal f'ċerti affarijiet dubjużi imma nixtiequ però naraw minkejja ċ ċaħda tiegħek sur ħoja xqal olfa olaf fil-rabtit ehm, li għandek ma' Volkswagen Gate u t trasparenza li hemm bżonn u nixtieq ngħid ukoll illi id-deinvestiment eh, politika li twedet u anki jekk is-sur Czarneski forsi jixtieq li jkun hemm investiment lill industrija tal-faħam fil-Polonja na bżonn nappoġġaw u ma ninvestux f'settur tal-irġiel ma jistax jiġġedded. Grazzi. Kieto, Kietos Grazzi ħafna, Onorevoli Tarand. Issa għal fisem il-gwe nad il-kelma l-sur Flanagan Mela, da xi ftit riservi nista' nappoġġa dan ir-rapport Prosit Sur Pirinski li għajbi waħda mis suċċessi tal-Unjoni Ewropea reċentement ukoll tajjeb li qed qed jinvesti l-bank fl-SMEs qasam illi il-banek konvenzjonali ma tantx ta' importanza mhux biss pajjiżi imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm naf meta nitkellem mal konstituenti kemm diffiċli għal SMEs li jsibu aċċess għal finanzi eh, fl-Irlanda anki dawk li huma sodi anki meta kien hemm il-belħa u dabdikaw din ir-responsabilità għal dan is-settur u l-finanzjament fl-ekonomija reali. Ovvjament li kukum ma kienx bżonn din l-injazzjoni jekk ma kienx hemm azzjonijiet istituzzjoni l ecb dik leali paċna 96 tar rapport tal-2017 li għamilna d-dibattitu l-bira dan il-paragrafu RC related assets by the Central Bank of Ireland during 2017, mainly through sales of long duration flow. Eh, din ngħidu hawnhekk illi dan huwa pass importanti biex ikun hemm id-dispożizzjoni ta' dawn l-assi u jkun hemm skeda tal-beħ iktar ambizzjuża li tkun tista' tagħmel tajjeb u jiena nstennet nagħmel traduzzjoni jgħid il-kelliem u dan ifisser li l-ICP kompli taħdem fl-Irlanda b'iktar suċċess imma meta l-Bank Ċentrali Irlanda erda xi miljun euro u għalhekk dan huwa riżultat ta' bailout ta' żewġ banek mhux solventi li dan huwa bailout li aħna l ecb sforza impona fuq il-gvern irlandiż permezz ta' teddid. L-Irlanda diġà erdet 19 eh, biljun u se tagħmel fil-futur erda ta' 12 il biljun u mingħajr kelma ta' protesta mill-gvern tal-Irlanda mill-ġdid nifraħ lil Sur Pirinski u nifraħ lill-IB u jekk jogħġbok isibi e ħudu nota. Kiitos edustaja Flanagan. E- grazie ħafna l-Onorevoli Flanagan. Issa għal grupp tal-INF l-Onorevoli Annemans. Grazie ħafna, Signora President. Il Għadin nitkellmu fuq l-ekonomija favur l-ambjent, favur il-klima, il-Kummissjoni laqas biss tista' tilqa tirrispetta l mira modesta ta' 20% imma li għajbija għandha bżonn tinvesti fejn hemm l-imħuħ li jitilqu minn żoni vulnerabbli eh, fejn m'hemmx istituzzjonijiet eh, fattibbli ma mhux ir-rwol tal-EIB x'dan huwa illi jaħdem fil-kuntest tas-suq juża l-pilastri, l-SMEs, l-infrastruttura, t-trasport, dawn it-tip ta' osma li IBM bżonn jibqa' bank proġetti li huma bankarji. Pjuttost milli ikun bank li jkun politikament orjentat, u jiena se nastieni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Anemans, issa l-Onorevoli Gressle. Gressle, olka ħiva. Fissam il-PPE. Grazzi ħafna, President. President Hoyer, Viċi President tal-Kummissjoni kollegi. Mhijiex kwistjoni daqshekk diretta u sempliċi aħna ferħanin li qiegħed hawnhekk, jiena nixtieq nitkellem fuq il-punt tal volja diffiċli ħafna. Nafu li wasalna titjib sostanzjali fil-bank aħna grati ħafna lilek, imma identifikajna wkoll xi lakune, xi djufiet. Jiena nixtieq ngħid li huwa importanti li jkun hemm responsabbiltà, trasparenza importanti ħafna u dan ifisser lejna wkoll. U għalhekk naħseb li nistgħu insibu iktar opportunitajiet biex inti tiġi quddiem il-kumitat biex ikun hemm iktar trasparenza għal dak li huwa bordijiet ta' ġestjoni wkoll naħsbu illi jkun possibbli illi ntejbu eh, din l-accountability, din responsabilità, mhux pubblikazzjonijiet biss, imma dettalji wkoll u forsi accountability iktar ġenwina fuq dak li qed jiġi nixtiequ nkunu nafu iktar fuq l-ispejjeż tagħkom, il-pjanijiet, il-proġetti, l-istimi tagħkom fuq l-ispejjeż u forsi tajdinna xifti iktar kif tagħmlu monitoraġġ tal-proġetti li ilhom għaddejjin għal seba' snin u iktar. Jiena nkun kontenta ħafna li kieku jkollna din informazzjoni. Tajjeb ukoll nkunu nafu l-investiment attwali li mu li mur lejn il-proġetti tal-EIB. Għax nafu li l-istituzzjonijiet ta' settur pubbliku jagħmlu din il-leva imma x'imdaqt ma jkollniex l-ispjegazzjoni kollha. U nittama illi l-bank se jagħmel iktar biex jipromuovi il-fatt illi jimpjega n-nisa. Grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Gressle issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Liberacki minuta u nofs. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Grazzi ħafna, President. Signora President, Sur Kommissarju, Sur President tal-Bank tal-EIB. Jiena m'iniex se nsaqsi fuq il-kwoti tan-nisa nżommu mal-kwestjonijiet tal-bank kellna rapporter eċċellenti sur Pirinski u dak li qegħdin naraw bażikament hija istituzzjoni b'saħħitha illi hija orjentata lejn il-performance tagħha li qed dan il-bank qed jipprova jimplementa l-anijiet tiegħu, jilħaq l-anijiet tiegħu ma fl-istess waqt din il-funzjoni taħdem ukoll bħala forma ta' investiment aħna kuntenti ħafna intkom wara kollox bank ta' investiment nixtieq ngħid kemm jiena sodisfatt bil-fatt illi li IB qiegħda tiffinanzja l-iżvilupp u tkabbir u għandi ċerta livell ta' stennijiet marbuta mal-fondi tal-EFSI illi jkunu marbutin mal-EIB forsi hemm xi tip ta' finanzjament imħallet li jista' jiġi użat mill-FCU minn finanzjament privat biex hekk il-volumi ta' investimenti jikbru. Fl-2017 f'termini reġjonali jew ħanajdu hekk ġeografiċi il-bilanċ ġie mtejjeb imma jingħad li appell mhux għad diskussjoni imma forsi biex testendu l għarfien ta' strumenti moderni fid-dinja tal-finanzi f'dawk il-pajjiżi li forsi ma tantx jafuhom. Grazzi tal ftit sekondi tajt niktar, Sinjor President. Edustaja Liberarski. Sitten seuraava puhuja edustaja. Grazzi ħafna sul Liberarski. Il-kellim miss huwa l-Onorevoli Marija Salminuta. Sur Hoyer, silenzju huwa tad-deb, jgħid il-proverb ma' ċejn dwar ġa saqsejtek qabel l-investituri barranin għandhom bżonn li jkollhom flushom u mhux jużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea biex jagħmlu investimenti u jaħtfu l-assi. L-airport internazzjonali 250 miljun euro minn għandek biex jestendu l kuntratt tal-20 sena. Tek għalhekk 1.5 biljun euro bil multinazzjonali bħal BP unħabba li s-sur Kajtanin ma kienx kapaċi jiproteġi kax il-flus li tajt li l-SMS u ma karawet. Aħna EFC li kopri il-Greċja eh, għalix għanna l-rati tajbin, me 50 il-frapport, eh, Deutsche, kumpanija ta' rekomendazzjoni ta' Deutsche Bank, fuq minn 300 miljon l-kumpanija franċiża, 700 miljon għal tech għax il-flus ġew hija ma spiċċaw fidejn il-kumpaniji multinazzjonali. Għanna narfu l-affarijiet kif verament huma. Grazzi ħafna. Nkellimni miss huwa Van Nistelrooy. President, sarju xie kummenti mill-perspettivi ta' politika. Jiena koordinatur tal-kwistjonijiet koordinazzjoni regionali. E tajtna din l-analiżi interessanti fejn provaw ndaħlu ekwilibru fl-Ewropa fl europa fl f'dawn l-aħħar xar snin minn reċessjoni. Ħaġa li għandna bżonn inkomplu namlu, ħad gost nara dan f'dan ir-rapport l-Sur eh, eh, eh, Pirinski ħares lejn l-aspett territorjali huwa sekk importanti fl-Ewropa. S-tieni punt huwa l-rwol tiegħek bħala konsulentu, bħala biex tagħti l-period, tkellimtu dwar Invest EU huwa fenomenu li ħatkun involuti, għanna bżon namlu zjed xogħol immirat hemmhekk, għandna nħarsu lej eh, xnistaw nagħmlu r-reġuni. Naħseb li fil-preżent eh, hemm flus, hemm disposti hemm konsulenti, imma ma bdiċ kif tiffunzjona eh, kif xtaqna. Edha naqra tkaxkar. Tili element li xtaqt nagħmel referenza liħ huwa li inti għandek pożizzjoni inqas esklusiva fl-istruttura tal-investiment tal-Unjoni. Naħseb li tkun aħjar jekk tista' taħdem ma' siħba oħra. Eh, wieħed plus wieħed huwa tlieta, eh, m'hemmx għalfejn tistenna tħall ħadd ieħor inizjattiva. Għattu li ħadkun iżjed mmexxija mill-politika u naħseb li nispera li tkun tista' tgħidilna iżjed fuq dan il-lum. Eh, ma vedin, l-rwol tijak qed titkellba u l bżonn li wieħed jaħdem fuq il-governanza kif għal qal sur governanza. Grazie ħafna san nisturaj. <coughs> Olkaa hyvä. Teillä un puolitoista minuuttia. Kellimni jmessu għa l-onorveri, onor kelli għal-minuta un nofs. Ma tanċ naraw għawek ehm, Sur Hoyer, għax mux fej taħdem. Ma tajjeb li għedha u l-lum, tajjeb li nisimaw l-opinjoniet tijak. Naħseb, tajtu, għamiltu xoħl siwi biex twaslu għal investiment li jwassal għal tkabbir ekonomiku u prosperita. Triljun eh, huwa mm, ċifra importanti u dan permettina li nħorġu mir-reċessjoni dawn l-aħħar snin. Naħseb li ftaħtu wkoll uffiċċju tal-bank f'Dublin, Massur Dafi, jien nixtieq nifraħ lilu wkoll għal xogħol sew li qed jagħmel u l-kooperazzjoni li ju taqlili u l-Kummissarju Kajtina fejn kellna diversi seminars fil-distretti għaj eh, u s-sucċess kbir. Jiena kuntent li par rapporter <coughs> għal kumitat ta' industrija l-lum ivvotajna biex inkomplu eh, dik il-linja fl-Invest EU u bħal ħadd ieħor nixtiequ li jkun hemm iżjed enfasi fuq il-kumpaniji żaru medji u naqbel mar-rapporter li għandna eh, ikonna iżjed kapaċità ta' konsulenza mal smes ħajkunu jistgħu jarfu l-opportunitajiet. In ġenerali, biċċa xogħol tajba u nisperaw l-istati membri juru l-istess ġenerista eh, fil-budget in ġenerali, speċjalment ma' mela għazon f'moħħok il-kwissjoni ta' Brexit. Grazie ħafna, Sur Kelly. Syydetty kaksi puheenvuoroa. Naddu issa għal proċedura ta' catch DI. L-onorevoli Strojowski u għal ewwel kellim. Grazie ħafna. Il-punt li zaż importanti huwa li FCS kellu affett tajjeb imma l-effett tal-average mhuwiex qed jivolvi kif kelkom f'moħħkom. Forsi kontu għattu missimist Eh, disparitajiet huma punti dajfa, il-progress huwa ftit. Dak li huwa importanti huwa li hemm investiment fit-teknoloġiji tal-ispazju post eh, settur fejn nagħmlu żon namlu iżja, u dak li huwa importanti huwa li pjanar mhux qed nagħmel xi kritika għax dak li smajna eh, fil-kamra kien ta' interess kbir il-President eċċeda il-ħin allokat 300. Inti sur katajna użajt 60% biss tal-żmien allokat. Grazzi. L-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna. Jiena naf e, xini situazzjoni tal-IB. Il-pozizjoni tagħha hija li tinvesti fuq setturi strateġiċi eh, tkabbir ekonomiku sostenibli u impigi. Dan huwa importanti ħafna għal eh, kumpaniji żgħar u medji u reġuni li qegħdin lura. Nixtieq nappoġġa l-valur tal-bilanċ kozjoni. Meta nitkellmu dwar l-SMEs, il-kumpanija żgħar u medji, għandna narfu li 40% tal-investiment tal-EIB marru lil daw l-SMEs, allora naħseb li il-mira eh, l-ħaqtuwa jiena naħseb li għanna nuqodu attenti dak li huwa s-self. Is-self għandu bżonn ikun effikaċi u effiċenti. Imma fil meta żżof boħok li s-swieq finanzjarji huma rasek volatili eh, għandna bżonn noqogħdu attenti u dela ma għadna xejfu u għawek. Grazzi ħafna sur Polczak. Naddim il-kelma l-Kommissarju Katajnen. Jina nishtiq. Nifraħ l-Onorevoli Kelly għax-xogħol li għamel fil-distret tiegħu. Jina naħseb li x-xogħol tiegħu huwa eżempju ta' dak li għandna bżonn. Għandna bżonn ngħidu li ċittadini tagħna kif huma jistgħu eh, jkollhom benefiċċju mill-IB. Hemm ir-riskju nkella li n-nies ma jkunux jafu x'inhu possibbli. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment l-istrumenti finanzjarji, mhumiex daqshekk faċli biex wieħed biex wieħed jifhimhom bħal eh, self normali fil panek għalhekk għandna bżonn ninformaw il-pubbliku il il raġuni li ċerta stati u ċerta reġuni e, kellhom iżid benefiċċju huwa għax kien hemm mm, awtoritajiet pubbliċi u ċittadini li informaw li ċittadini u l-kumpanniji dak dwar dak li huwa disponibbli. Jien nixtieq nirringrazzja lill-membri għal diskussjoni verament e, konsenswata l-lum u naħseb li huwa bażi tajba biex nkomplu niblu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kommissarju Katajnen. Issa naddu l-kelma l-President Hoyer. Grazzi ħafna, Signora President. Jien għandi dilemma. Għadnum eh, ġi kritikat għax eh, għax eċċedejt l-izmin imma mistoqsija. Imma Jekk ma nixxilix l-indirizzom kollu tirċievu risposta mill-uffiċċju tiegħi. Xi punti ġenerali. Kwestjoni ta' distribuzzjoni eh, reġjonali qed tibda tolqotni ħażin għax tafu li kulħadd iħoss li b'xi mod ieħor qed jieħu inqas mill-ġar tiegħu, kulħadd qed igerger. Għattilkom x'inhuma l-ċifri eh, ta' FC proġetti FC, imma in ġenerali bbażata fuq il-ġibri li greċja kienet l-ewwel, Ċipri t-tieni, Portugal tlieta, Kroazja t-erba, Polonja nagħmlu ħamsa. Tħossu li dak hija ordni ħażina mhux it-tip ta' priorità li tħossu li għandna nagħmlu. Jiena naħseb li qed nindavanzaw ħafna dak il-kwestjoni. It-tieni kwestjoni huwa li nxtaqt nagħmel referenza għal kwestjoni ta' infrastruttura. L-Unjoni Ewropea għandha problema bl-infrastruttura. Il-kwalità tal-infrastruttura maħniex qed ninvestu biżejjed fil-manteniment tal-infrastruttura tagħna li jfisser li hemm degradazzjoni tal-kwalità tal-infrastruttura tagħna. Għandna ħaġa li għandna bżonn nindirizzaw. Iżjed seks li wieħed jibni eh, affarijiet. Ġodda mill-li wieħed imantni dak li jeżisti ġa. Issa, kwestjoni interessanti għanna problema eh, fjerta finanzjarja. 75% tal-koper u jisur mill-banek, l-Istati Uniti huwa l-oppost. Meta inventur intelligenti jiftaħ suq jagħmel prodott ħafna drabi jkunu suċċess fl-startup imma mak fil- eh, meta jiġi biex jitkabbar m'għandix istrumenti biżejjed. Nistiq li l-IB tiżviluppa iżjed fit-tkabbir ta' proġett għax nara għax verament jiddispeċini li ċerta prodotti jiġu jitilqu mill-Ewropa jiġu żviluppati f'pajjiżi oħra. L-effett ta' mpiki tal-attività huwa nistgħu nikkalkulaw eżatt. Nistgħu forsi intukom xi ċifri użjed tard imma nara per esempio l-analiżaw li tużi li fl-2018 il numru ta' SMEs appoġġatu 225,000 eh, u 3.9 miljun eh, impik. Dawn huma tip ta' ċifra li għandna forsi najtu dwarhom ħalli kulħadd jisma' Issa dwar finanzjar fit-tul, sinjuri. Għaw minn irrit jarana bħala eh, Bank Ċentrali u għem minn irrit jarana bħala strument politiku. Aħna żewġ aspetti. Aħna għanna ovvjament eh, għanna bżon li konna fiduċa tal-investitura, xinkella ma jinvestux. Imma fl-istess ħin għanna għan għanna oġġettiv eh, pubbliku, għanna mira pubblika, stablit mintkom il-Kunsill <clears throat> il-missjoni, għanna nirrekonċiljaw l-istituzzjoni, eh, r ta' istituzzjoni pubblika mal-kapacità tagħna kummerċali fis-swieq. Issa dwar trasparenza, jena naqbel mal-opinjoni ta'kom u naħseb li qed navanzaw, imma bla dubju li nistgħu ntejbu. Imma kwestjoni Tu żewġ aspetti li li xtiq nindirizza jgħid il-President eh, Hoyer li IB hija istituzzjoni verament irqiqa ehm, Għanna 3500 impiegat. Għet namlu id doppju ta' xogħol tal-Bank Dinji għanna 8 eh, darbiet il-volum ta' IBRD aħna verament instituzzjoni fej hemm ftit nies jaħdmu ħafna drabi jgħidu li aħna m'għandniex jikkritikawna għax m'għandniex uffiċċji f'kull stat membru għax jippruvaw nkunu effiċjenti kemm jista' jkun u blinqas nies nipproduċu ħafna. Ovvjament nixtiequ nkunu viżibbli f'kullum kien, imma ovvjament dan jinvolvi spejjeż. L-aħħar kelma li xtaqt ngħid huwa l-kwistjoni ta' gender. Kull darba l-istat membru jagħmel proposta u jipproponi eh, sinjura jiena verament nannaqa. Spanja da kemm għamlet hekk u bla dubju nistgħu nagħmlu iżjed, imma din mhux kwistjoni tal għandu staqsam mal-management tal-bank hija ħaġa fidejn l-istat membru. Meta niġu għal tim ta' management eh, ċentrali, minn 18% issa avanzajna 26 bil-mod il-mod mixjin tajba mhux ħaġa li tista' ssir mill-lejl in-nar għax għandek għandek karriera hemm bżonn snin f'karrieri fil-bank biex ta' salem imma nżomm naf moħħu li f'kull deċiżjoni ta' min ningaġġaw, min nimpiegaw hija ħaġa li nunota. M'hemm l-ebda diskriminazzjoni kontra il-ġeneru liħor. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Direttur Ġenerali, jien nixtieq informat li ma nafx jekk is-sur Trojovski eh, rrid li titkellem iżjed, forsi xtaq li sur Katanin jitkellem iżjed. Eh, huwa privileġġ kbir għalina li qiegħed magħna. Naddi issa li eh, sur Pirinski biex jagħlaq id-dibattitu billi jieħu il-mikrofonu. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox ovvjament nixtieq <coughs> nirringrazzja l-daw kollha li eh, faħru l-rapport huwa rapport bil-kumitat kollu u għalla volja naċċetta eh, l-elogju fissam il-kumitat għal dak li għamel referenza sur President Hoyer, ġiviri li passi li iżjed trasparenza, dan huwa eżempju l-utilità ta' dit tip ta' diskussjoni, ta' dit tip ta' dat tip ta' rapport, naħseb li nistgħu nkunu sodisfatti minn dak il-lat. Jiena wkoll nixtieq eh, reġġal wara lejk l-aspett ġeografiku ħaġa li l-President għamlinna eh, referenza għaliha li huma ċifri li jużu li iżjed hemm li hemm moviment li distribuzzjoni aħjar, imma jifhem li 80 għal 10 mhuwiex bilanċ eh, sostenibbli, allura hemm sfida hemmhekk. Imma fl-istess ħin nixtieq eh, nsemmi wkoll li tip ta' dibattitu li kellna llum il-fatt li l-President kien verament dispost magħna u fl-aħħar saħċe ta' ruħu sa' ċertu punt huwa senjal tajjeb li għad ikun hemm iżjed progress. Grazzi. Thank you very much. Um, Grazzi ħafna Sur Pirinski. Issa, eh, għalaqna, id-dibattitu u l-votazzjoni s-sirada. Nishtiq ninformakom wara l-konsulta mal-gruppi politiċi l-President jixtieq li ħajamel il-proposta biex ibiddel l-agenda li il-ħamis id-dibattitu fuq is-sitwazzjoni fit-Togo eh, issir għal sezzjoni oħra. Mxi oġġezzjoni għal dan.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 mill-Sinjura Gardia Zabal Rubial u Petri Saravam dwar il-ħarsin tal-budget tal-Unjoni f'każ li jkun hemm defiċjenzi ġeneralizzati fl-istat ta' dritt fl-istati membri. L-ewwel kelliem huwa korrapporters il-Sinjura Gardia Sabal. Grazzi ħafna, Sinjura President. bla dubju, naħseb li dan il-mandat eh, dwar qed eh, naraw kif l-istrumenti li jeżisti huma verament mhux effiċjenti biżejjed. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri komuni li għandna niddefendu u nirrispettawhom bħala ċittadini u bħala stati membri tal-Unjoni. <clears throat> Mhuwiex Ewropa għala kart fejn kulħadd jista' jżomm eh, il-drittijiet u mhux id-dmirijiet Meta stat irid jixtieq jidħol fl-Unjoni, irid jirrisfa ċerta eh, rekwiżiti ehm, ekonomika, politika, eh, ġudizzjarja, dawn huma ħafna Għalhekk idumu da' snin kollha biex jihtlu jekk jihtlu. U darba li jkunu ġewwa, darba nkunu approvajna, eh, darba li nkunu għaddejna dak l-eżami nagħmlu nistgħu l rridu, le, l-eżami għandu jkun kontinu. u jekk u nsibu defiċenzi għandna korreġuhom għax inkellu xu sistema effiċenti u proporzjonat biex nagħmlu s-sanzjonijiet jien kont nipprova fu sanzjonijiet diretti imma nifhem li trattat dan il-każ m'hemmx lokali huma. Allora naħseb il l-Kommissjoni għamlet proposta intelligenti li użat l-odda li għandha fideja huwa il-budget Ewropew. Imma kif diħe fil-Kumitat tal-Budget naħseb il kommissjoni Ewropea tilfet opportunità ta' deb għax jekk naqdu zewċ idejat l rispett tal valuta tal-Unjoni Ewropea, ma fl-istess ħin il-ħarsin tal-budget allura ma jkunx biżejjed hekk għamlu biss referenza għall-istat ta' dritt. Qed nitkellmu valuri fl-artiklu 2 tal-Trattat tal-Unjoni, ir-rispett ta' dinjità umana, libertà, demokrazija, egwaljanza, drittijiet ta' bniedem, solidarità, ġustizza, tolleranza, dawn u kollha qegħdin fl-artiklu 2. Dawk huma li jmexxu l-Unjoni, dak huma naħarsuhom, imma għandna wkoll inħarsu l baġit tal-Ewropa. U m'hemmx li iżjed attakk ikbar għal kontijiet pubbliċi u għal valuri mill l-evażjoni, frawdi u l-inkompetenza u kompetizjoni eh, dizlejali. Għalek naħseb li għandu jkun il-valuri li nikkontrollaw u nissanzjonaw eh, jekk ikun hemm bżonn. Ma nistax nitkellmu dwar igwaljanza, ġustizzja u solidarità jekk nħarsu lej eh, x'imkien ieħor meta naraw nuqqas ta' ġustizzja fiskali fil-laqat tal-tagħna biex nippreparaw il-pożizzjoni tagħna Tkellimna wkoll u negozjajna essenzjalment fuq tliet aspetti. L-ewwel il-ħarsin ta' dawk min il benefiċjarji tal-aħħar. Meta jkun hemm sanzjonijiet bil-budget eh, eh, Ewropew għandna nkunu skrupulużu fil mekkaniżmu Niżguraw li dawk is-sanzjonijiet ħajmorru direttament fuq dawk li jkunu jiksru l-liġi. Um, U għalek il-modifikazzjonijiet li s siru mis-servizzi tekniċi ta' kommissjoni sajna naħdimu. In-netwerk ta' sigurta li hija eh, tagħti garanzija l-benefiċjarji tal-aħħar. Aħna tdimna wkoll fil-panel ta' esperti li wieħed jieħu deċiżjonijiet taħt regolament ta' tkun ħaġa delikata, il-Kommissjoni Ewropea għandha bżonn li tkollha disponibbli l-informazzjoni kollha li wieħed biex wieħed jieħu deċiżjoni li hija raġunata, oġġettiva u mbeda minn kwalunkwe eh, tentazzjoni ta' partiti. Dan huwa l li kunem panel ta' esperti li jkun jista' jagħti pariri l-Kummissjoni fuq da. U fl-aħħar il-rol tal-Parlament. il professor tal-Kummissjoni r-rol tagħna kien biss ta' osservatur u dan mhux ħaċċettabbli għax aħna nitkellmu dwar valuru imma nitkellmu dwar budget. U fil-budget din il-Kamra hija wkoll awtorità tal-budget palmi mejt kunsill u għalhekk għandna bżonn li konna eh, vuċi u vot Il-President Pedro Sanchez għal dalodu li wasal iż-żmien biex inħarsu il-valurum. il-valuri u nidefendu l-valuri tal-proġett tagħna li huwa proġett unika. Grazzi. Kiitos edustaja Gardia Zabal. Grazzi signora Gardia Zabal. Is-sur sarvamna. Ah, grazzi. Kommissarju Ettinger, id-demokrazija għatmija auto-evidenti. Għatmija ovvja. U dan rridu nżommu f'moħna. Waħda mill-iktar affarijiet kruċali, importanti, ek mux liktar wahda, hija li nappoġġaw id-demokrazija f'kolunke stat. E, l-istat ta' dritt, la darba jieġi imnaqqas l-istat ta' dritt. Allura nibdew bil-problemi, għax il demokrazija għatmija perfetta. Il-demokrazija bl-elezzjonijiet tista' tipproduċi gvernijiet u mexxejja. Jistaw anki ibidlu s-sistema tradizjonali ta' stat jew inkella jipruvaw jinfluenzaw il-medja. U jistaw u koll jintroduċu liġijiet biex eh, tkun iktar diffiċli għal organizzazzjonijiet ċivili jesprimu l-idea tagħhom. U biex, nam, biex jamlu dan il-gvernijiet u il-mexxejja jkunu qegħdin jimminaw l-istat ta' dritt li huwa l-pilastru ċentrali tad-demokrazija u sfortunatament dan, kollegi, huwa fil-fatt deskrizzjoni fattiva ta' dak li qed jiġri illum fl-Unjoni Ewropea. U allura jekk aħna rridu niproteġġu d-demokrazija, hemm bżonn niproteġġu l-istat ta' dritt. Kien ċar, anki jekk moġobniex, illi il-mekkanizmi legali attwali fl-Unjoni Ewropea ma jwaqfux il-gvernijiet f'din it-triq perikoluża U għalhekk aħna għandna dan ir-regolament importanti dimna. Għanna bżonn ta' mekkanizmu illi nistgħu illi bihom nistgħu nintroduċu konsegwenzi eh, negativi għall-istati membri. U allura il- il- il-Kommissjoni bħala riżultat ta' da e proponit liġi budgetarja. Skont il-proposta tal-Kommissjoni u għalina biex l-Unjoni tkun tista' tipproteġġi l-istituzzjoni finanzjari e kawzati mill-deficienzi ġenerali, l-Unjoni għanda jkollha l-possibilità li tintroduċi miżuri xirqa biex tillimita, titnaqqas jew anki tisospendi l-aċċess għal finanzjamenti Ewropew b'mod proporzjonat għal natura, għal gravità, u għal ambitu ta' dawn id deficienzi Nixtieq nisħaq fuq ħames affarijiet illi huma e, importanti li nifmuhom fuq din il-leġislazzjoni. L-ewwel net il-bażi legali għal din proposta hija il-regolament finanzjarju u mhux l-artikolu 7. Dana huwa biex niproteġġu l-budget tal-Unjoni Ewropea, il-flus tal-ċittadini. Tnejn, irridu niktbu liġi illi hija uguali għall-Istati membri kollha. L-Istat ta' dritt jista jieġi minat f'kwalunkwe stat. il tielet punt, irridu nipproteġġu il-beneficjari aħarin tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, riċerkaturi, organizzazzjoni ċivili, ċittadini komuni, mandomx ibatu mill- eh, mitnaqis tal-fondi. Erba, aħna qed nitkellmu fuq nuqqasijiet ġeneralizzati. U allura rridu nitkellmu eh, bċarezza. U fl-aħħar ir-rapport tagħna ipoġġi il-Parlament fuq l-istess eh, pożizzjoni mal-Kunsill bil-kodeċiżjoni. U b'dawn il-klim jiena nittama illi kwalunkwe membru tal-awla hija ara dan ir-rapport minn qrib u bekk jiena nittama illi intkom tkunu tistgħu tappoġġaw din il-proposta biex itina mandat qawwi għal trialigu għax e, xej e, muwa aktar importanti mill-istat ta' dritt u l-aħħar nixtieq nirringrazzja l ko rapporter Signora sinjura Gardia Zabalas għal ħedma ta' ċellenti fuq dan rapport Grazzi. Grazzi, Sur Sarva Ma. Issa, fisem il-Komitat Libe il-Sinjura Sargentini. Grazzi, President. Jena kontenta illi jena et et nitkellem minn flok il-kollega tal-ħodor Terry Cabras u jena anki għax jena konvinta li dan huwa rapport neċessarju. Għanna bżon ta' strumenti neċessari biex nizguraw illi l-istati membri jirrispettaw id-dmirijiet tagħhom. Aħna rridu niżguraw li ċittadini ma ma, ma jbatux mill-abus ta', ta drittijiet tagħhom. L-indipendenza l-istat ta' dritt għanda tkun fil-kaxa tal-odda biex nizguraw l-Unjoni Ewropea timxi minar problemi. Aħna nitkellmu l-gvernijiet, ma naħseb fuq l-Ungerija jiena illi illi nafu xini tamel u l-Komitat Libe għal daqstant qed <clears throat> jipprova jiżgura illi tamel skurtinju fuq din l-attività. Wara kollox dan huwa parti mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali miex parti sotto parti tal-Stat ta' Dritt. Le, hija aspett importanti ħafna u nixtieq jiena nistaqsikom biex tappoġġaw il-emenda 72 tal-Kumitat għax bekk inkunu nistgħu nsaħħu dan ir-rapport. Grazzi, Signor Sargentini. U grazzi tal-li fakartna li inti kellem titkellem is Sur Terri Cabras. Issa il-kellim li mis huwa il-Kummissarju Ettinger. President. Sinjuri. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Parlament kollha li kienu voluti fil-preparazzjoni ta' dan ir-rapport. Signora Garbia Paris u Sarvama, imma anke inti, Signor Sargentini, u anki l-kollegi kollha l-oħra. Għax tajtu evalwazzjoni esperta u profonda għamiltu proposti tajbin u entkom bnejtu fuq il-proposti ta' li kienu ġata jibini li aħna prezentajna. U aħna nirringrazzjawkom u jina nirrispetta il-ħidma serja li jitkom għamiltu biex intejbu l-proposta tagħna. Kienem eh, eh, ġeneralizzata u eh, bla dubju fil-MFF li miss se jkollna se nkunu aħjar għax ikonna strument li nkunu nistaw naplikaw biex niproteġu l-Europa u l-budget tal-Europa u bekk anki nkunu qed niproteġu anki ċittadini tagħna kontra l-abus u l-frodi u anki użu sbaljat tal-finanzi. Tal allora il-Parlament saħ eh, saħħa id-dispożizzjonijiet tal-Kommissjoni u nittama illi fil mkimma mal-Kunsill nkunu nistgħu nadduhom biex dawn jidħlu fis Għax suppost fil-fatt dan l-istrumenti misna ilna li kellna u l-fatt li e, għanna eh, istrumentista hija anki risposta għas situazzjoni attuali. Għanna programm, aħna niproponu il-programmi, namlu evalwazzjoni tal-fondi, nimplementaw il-proġetti u jekk ikun hemm kwistjonijiet fuq dak li għandu xi mal-utenti mill-istati membri, reġuni, l-autoritajiet lokali li rridu jieġu irsolvuti ħafna drabi spiċċaw anki fil-qorti u f'dan il-każ f'kull stat membru aħna rridu nkunu żguri illi il-rati huma imparzjali, illi l-istat ta' dritt jaħdem u illi <clears throat> ikun hemm garanziji għal deċiżjonijiet eh, imparzjali minn mħalfin eh, imparzjali. U nirdu nizgorraw dana jkun fl-Unjoni Ewropea kollha u l-Istati membri jridu juru il-proċeduri u dispożizzjonijiet biex jagħmlu ġestjoni tal-flus huma effettivi u xirqa <coughs> u li kollhom protezzjoni xirqa kontra l-abbuż. Din il-proposta sel saħħa l-istrumenti li jeżistu diġa u se jagħtu iktar protezzjoni u jiena nilqa dan ir-rapport. <coughs> Sissa, ma kienx hemm mekkaniżmu li kien jista' jipproteġi iċ-ċittadini tagħna f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fl-istat ta' dritt fi kwalunkwe stat membru tal-Unjoni Ewropea. L-attenzjoni fuq il-protezzjoni tal-finanzi hija importanti. Jiena kif nara jien l-attuali definizzjoni tal-ambitu tal-proposta jagħti bilanċ Eh, xira bejn l-Unjoni Budgetarja u aspetti oħrajn tal mekanizmi tal-Unjoni, per eżempju l-artikolu 7 ta' trattat tana miex kwestjoni ta' sanzjonijiet fil-fat imma tal-protezzjoni tal-flus Ewropej illi qed nużaw il-fondi tagħna b'mod ġust, b'mod responsabbli u li nimplementaw il-budget fuq livell Ewropew b'mod effettiv effiċenti u trasparenti. Allora għandu jkollna mekkanizmu illi e, e, jisodisfa dawn il-ħtiġijiet kollha u, naslu għal miżuri xirqa illi fil-fatt <clears throat> se jikastigaw nuqqasijiet ġeneralizzati fil-istat ta' dritt imma sej e, se jaġixxu bħala dizinċentiv. U din il kastik għandu jkun proporzjonali għal eh, serjetà tal-ksur <clears throat> skont il-prinċipi tal-liġi. Dan huwa importanti ħafna. Huwa eh, importanti li riċerkaturi, ċittadin, l-student, il-membru ta' soċjetà ċivili ikun jista' ikollu fiduċa illi l e l-affarijiet qed jiġu ġestiti b'mod tajjeb u illi il-proġetti li huma jixtiequ jimplementaw jiġu implementati b'mod responsabbli. Naturalment ir-responsabilità hija maqsuma ma' sanzjonijiet illi applikaw se jkunu eh, sanzjonijiet kontra l-istat membru u mhux se jkollhom impatt fuq il-riċerkaturi, studenti, eh, ċittadini jew organizzazzjonijiet ċivili. Jekk ikun hemm eh, korp illi iħossu illi hemm noqas kontra l-istat ta' dritt jew batew eh, dannu, allora hemm proċedura li jistgħu jinvokaw. Jista' jkun hemm miżuri u f'dan il-każ aħna naturalment irridu nikkonsidraw il-sentenzi mill-qorti tal-Europa, mill-qorti tal-awdituri u anki rapporti ta' esperti fejn dawn ma kollha biex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet informati u biex u anki l-Istat membru biex eh, aħna nifmu anki l perspettiva tal-Istat membru. Il-Parlament u kol se jkun involup fl-imkien mal-Kunsil fil-proċedura u jina naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna inħossi li din hija l-unika mod l-uniku mod loġiku uh, eh, il-inkomplu meta wieħed is l-istruttura oriġinali Aħna għal dastant irridu infaslu proċedura ta' teħita deċiżjoni